vot mhux validu għalhekk intefaw. 638 il-vot, il-maġġoranza assoluta hija 320. Issa, ħanna tikom il-lista tal-kandidati u kemm ġabu voti. Langstroff, 393. Signora Luna ċek ġabet 441. Is-sur Papadimulis ġab 469. L-Onorevoli Paxku 517. L-Onorevoli Tarand 261 eh, Għalhekk inħatru is-sur Pasku, Papadimulis, Lunacek u Lamstorf. Dawna kollha ġabu il-maġġoranza tal-voti. E sulla base del secondo turno di scrutinio li programmo per A bażi ta' tini round ta' votazzjoni u skont id-dispożizzjoni ta' regoli sta' dawna l-ekkuma maħtura viċi-presidenti ta' Parlament Ewropew nixtieq nifferħilhom kollha. Skont ir-regoli l-ordni ta' tal-Viċe Presidenti hija skont l-ordni li fiha ġew maħtura. F'każ fejn kien hemm f'każ jekk ikun hemm eh, voti indaqs ikun hemm imbagħad kriterju ta' eta. Il-lista ta' Viċe Presidenti ser tiġi ppubblikata fil-minuti. Issa dwar l-elezzjoni tal-kwesturi nixtieq nissuġġerixxi illi l-iskadenza sabiex jitresqu il-nominazzjonijiet tal-kandidati hija l-erba tol of Il-nominazzjonijiet jridu jintbagħtu lis segretarju Ġenerali f'R00101 sal-ħin li semmejt dan huwa fil-binja Louis Vice, L-ewwel round tal-elezzjonijiet għal kwesturi se tkun mill-erba' nofs. Il-minuti tas seduta tal-biraħ issa ta' hemm xi kummenti? Jekk m'hemmx kummenti mela l-minuti approvati. Il-punt li fuq l-aġenda tagħna huwa dikjerazzjoni tal-Kummissjoni tal-Kunsill fuq il-konklużjonijiet tal laqa tal-Kunsill Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2016.